kriminali. L-ewwel kelliem hija Sinjura Latford li għandha ħames minuti. Jiena nammetti li dawn iż-żewġ mistoqsijiet orali aħna restaqna f'21 ta' Deċembru is-sena eh, l-oħra ġew superati, però ta' min jagħmel id-diskussjoni għax il-drittijiet proċedurali għada eh, u dimna wara dawn ħafna snin u biex nitkellmu fuq l-urġenza u l-priorità ta' il-programm. Kienet il-ment importanti dan l-aħħar 10 snin il-protezzjoni proċedurali tal-akkużat li mandomx l istass attenzjoni laqas azzjoni biex inkunu nistaw eh, meċu il-investigazzjonijiet u l prosekuzzjonijiet. Dawk illi jirrifjutaw il-EIW eh, huma kompliċi hija kwestjoni ta' bilanċ u rridu illi ikonna dan il-EIW plus u ġustizja kullimkien. kien dawk li huma kontra il-mandat il ta' rest Ewropew ma jridux azzjoni, kull ma jridu jridu il-EAW minus. Issa, l-applikazzjoni tal-EAW minar garanzija proċedurali ħafna drabi waslet tal-noqqas ta' ġustizzja għas l-arfin reċiproku ma ġiex akkompanjat bil-bazi solida ta' fiduċa reċiproka Eh, kien hemm każ Andrew Simju eh, illi huwa kostituent tiegħi kien qiegħed fil-ħabs eh, fil-Greċja akkużat minn manslaughter. U f'dan il-każ il-AW ġi użat ħażin. Meta ġi maqbul fl-2002 aħna kollha fimna illi din il-miżura illi meta akkużat ikun E, qiegħed fħal-ħabs pajjiż ieħor għandu jkollu e, mill-ewwel e, id-dritti tiegħu rispettati u fil-2004 ġiet aċċettata proposta oħra tal-Kummissjoni. U issa għandna approċċ parzjali illi ġi rilanċat mill-presidenza svediża. Però Eh, miex kompluta din il-revizjoni. Eh, nistaw Nistgħu nkunu ottimisti anki jekk jena jiddispieċini illi il konsil tip jiewet illi konsidra mux li jil-leġizla fuq dan is-suġġett. Il-limħalfin eh, edin jitolbuhom jgħaddu sentenzi u huma anki kritikati għaliex memx eh, konformità mal-Europa kollha fuq il proċedumenti kriminali. Miex kwestjoni biss ta' ċittadini individuali illi għandhom bżonn dawn id-drittijiet proċedurali anki l-imħalfin u anki il-polizija, prosekuturi li għedin jgħadmu maħħom, jena nemmen illi l-assigurazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-IAW għandha tkun kondizzjoni espliċita ta' estradizzjoni, anke jekk il-Kummissjoni ma taqbilx. Grazzi għall-alde, eh, il-orti eh, hija kontenta li memlebda ksur tal-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Issa, jekk l-Istati membri kollha osservaw l-obligi kollha ma jkunx hemm bżonn ta' miżuri tal-Ewropej. Eh, Il-problema li m'hemmx eh, rispett ta' tal iaw u jistaw jisibu ruħom il-qorti l-istati membri. Dinja ħasra u dinja ħaġa inaċċettabbli għannu bżon ta' mekanizmu ta' infurzar illi minnum il-qoddim se titħol taħt il-kompetenza tal-infurzar tal-Kummissjoni u taħt il-supervizjoni tal-Orti. Aħna nishtiqu illi din għajdabli għanda anki iżdizit valur fl-implementazzjoni. Jena tamar il kommissjoni il-Konsil jaqblu illi dan l-standard ta' direttivi li garantisġu drittimint fundamentali għanda titħol. Il-dispozizjoniet eh, fuq l-interpretazzjoni u traduzzjoni hija inqas ambizjuża mit-test tal-Kummissjoni u hemm bżonn intejbuha aħna imħasbini li l-ewwel miżura ma turix l-iktar standards u l-jien. Jina nittama nkunu nistgħu nkunu iktar ambizjużi u noħol u preċedent fil-passi li mis għad-drittijiet proċedurali illi għandhom iwaslu anki għal miżuri oħrajn fuq il-drittijiet legali, dritt tal informazzjoni eccetera. Jena nishtiq illi il-Kommissjoni, il-Konsilli tuna eh, assikurazzjoni li hemm eh, eh intenzjonijiet li nimxu qudiem biex ikunu nistgħu nipproteġu drittijiet proċedurali ta' ċittadini li ilhom jistennew. Grazzi, issa fisem il-Kunsill is-Sur Lopez Garrido Diego. Grazie President. Jena Nirringrazzjakom tal-li prezentajtu din il-mistoqsija minn ħata Sinjura Latfed fil-fatt. U anki kellna Sinjura Antonesco, Sinjura Romero, Awtala u id-deputat il-membru kol parlamentari ta' Varis. sa hawnhekk bażikament qegħdin u din kwestjoni importanti ħafna il-garanziji fil-proċessi ta' fil-proċeduri ta' proċessi kriminali U għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq ngħid li aħna naqblu ma l-evalwazzjoni li saret fuq l-importanza ta' dan is-suġġett u li għadha kif semmiet is-sinjura. Naqblu wkoll li dan li tiġi armonizzat fuq il-livell Ewropew. Fil-mistoqsija tagħkom intom semmejtu l-fatt li l-Presidenza Svediża għamlet progress importanti f'dan ir-rigward iva minn għamilnu dan, u dan laħqet ftehim ukoll fil konsil dwar l orientazzjoni ġenerali fuq id-dritt tal-traduzzjoni u l-interpretazzjoni fil proċessi kriminali mbagħad xar wara l-Kunsill adotta l-pjan sabiex ninkomplu navvanzaw fiktar miżuri kif talbet is-sinjura eh, membru parlamentari fir-rigward tal-garanzijiet tal-proċeduri. Iġifiri kif semmejt inti Sinjura Latford hawnhekk qegħdin niskelmu fuq il pizijiet il-drittijiet, l ajnuna ta' pariri legali, il-komunikazzjoni li jista' jkollha maqraba, awtoritajiet konsulari u anki il-ħarsin li rrid ikollhom protezzjoni eh, dawn il-persuni vulnerabbli. Bħalissa. Dan ġifiri kollu li sar taħt il-presidenza svediza ġifiri. Dana kien tajab ħafna għamma kol ftejn mal-Parlament Ewropew sabiex ix-xogħol ikompli għaddej u ta' priorità u aħna ngħidu iva hija priorità għalina li nkomplu f'dan ix-xogħol. Issa kif ħanamlu dan? L-ewwel ħaġa ħadan Presidenza Spanjola hi tipprova li jiġi adottat ġifiri naħdmu fl-imkien mal-Parlament Ewropew id-direttiva illi eh, niddew tliet tlettati membri fuq drittijiet ta' traduzzjoni u ta' l-interpretazzjoni. Waħna aħna nixtiequ li din l-inizjattiva tiġi approvata b'kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew apparti minn hekk aħna qegħdin nistennew issa il-Kummissjoni il kummissjoni tippreżenta għalna u koll il-proposta tagħha u l-inizjattivi tagħha dak għandu x'jaqsam ma' proċedura fi proċessi kriminali u nittama li dejsin mal-għar kemm jista' jkun sabiex flimkien mal-Parlament u aħna l-Kunsill nkunu nistgħu napprovaw biex tinnalaq billi ngħid il-Presidenza Spanjola ħadd tagħmel seminar f'Madrid fix xar ta' Marzu flimkien mal-Kumitat ta' Drittijiet dwar l-standards Ewropew tal-proċeduri fil-proċessi kriminali għalhekk nixtieq inseraħlek rasak, Sinjura Latford, li aħna ħanikkooperaw miegħek u mal-membri eh, parlamentari l-oħra li eh, saqsew din il-mistoqsija orali u nżommukom dejjem informati lilek u l-Parlament Ewropew fuq is-sitwazzjoni attwali. Grazzi. Issa fisem il-Kommissjoni il-Kummissarju Barro. Grazzi tal-mistoqsija orali. Tafu kemm eh, hija importanti il-garanzija fil-proċedimenti pena eh, kriminali. U veru li l-Kommissjoni ila tipprova eh, biex mm, il-protezzjoni il minima fil-difiża eh, fil-proċedimenti kriminali E tkun tista' teżisti fil-proċedimenti kollha. Dan huwa meħtieġ għal biex ikollok il-kooperazzjoni ġudizzjarja u hija l-kondizzjoni tal-fiduċa reċiproka bejn stati membri. Il-Kommissjoni għamlet sforzi biex ikun hemm normativa Ewropea fuq dan is-settur. Huwa veru illi grazzi għal presidenza svediża aħna irnexxilna Mm, nadottaw eh, f'Novembru il-direttiva din hija ħaġa importanti biex ikonna dritti minimi l-Stati membri sabu ftejim fuq il-kamp ta' applikazzjoni tal-direttiva u deċidaw li dil miżura għandha tiġi adottata mm, u għandha tinata priorità in kollaborazzjoni mal-Parlament Ewropew. Jiena sa smajt lill-Ministru Lopez Garrido illi spiega illi presidenza spagnola taqbel fuq din ir-rida illi nadottaw dawn l-ewwel miżuri illi sej wasluna għal bosta garanziji minimi. Il- l-approċ gradwali jidrilna li hija soluzzjoni tajba. Din l-impostazzjoni se ti permetti nilħu il-lan din l-impostazzjoni step by step tfisser illi kull dritt tista' tiġi analizzat uh, fil-proposta leġislativa u fin-negozjat kull dritt jista' jiġi eżaminat individwalment. Għal daqstant eh, jista ma jiġi inkluż fil-negozjat trasversali eh, li permetti li ċerti stati membri eh, jinsistu fuq punt wieħed speċifiku Sinjura Latford, il-Kommissjoni ġdida jena zgur illi ħataħdem l-iktar kmini possibli biex t-prezenta l-proposti eh, leġislativi biex ikunu jistaw jiġu adottati mill-aktar kmini possibli. Fu dak li għandu xieqsam il-dritt tal-interpretazzjoni u traduzzjoni, l-ewwel miżura hija illi l-Kommissjoni il nota tal inizjativa prezentata mill-Istati membri u din l-inizjattiva hija bbażata fuq proposta tal-Kummissjoni tal-Ulju tal-2009 u fuq in-negozjati fil-Kunsill li saru fil-tini siċur tal-2009. U veru l-inizjattiva tal-Istati membri miex konformi propju mal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal bnidem u laqas mal-ġurisprudenza tal-Drittijiet tal bnidem ta' Strasburgu il-fat li l-interpretazzjoni obbligatorja bejn l-akkużat u l-avukat tiegħu ma ġietx estiża lil kulħadd. Barra minnek il-proposta għadima tal-Komissjoni e prevedit eh, dritt ta' traduzzjoni iktar komplut fit test tal-Kummissjoni. Veru, illi se jkun hemm xogħol bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill. U jista' jkollna test ambizzjuż fuq il-drittijiet proċessuali u għan neċessarju jekk aħna rridu li jkollna spazju ġudizzjarju Ewropew. U se nagħmlu b'mod illi il test ikun konformi mal-dispożizzjonijiet previsti mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u il ġurisprudenza tal-Qorti ta' Strasburgu u tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Jiena żgur għal dastant illi se nkunu nistaw norbtu fuq l-azzjoni tal-Parlament fuq dan u għal darbohra etniħu nota li l-Presidenza Spanjola setejna. Grazie. Grazzi, komissarju. Issa naddu għas signora Antonescu għal żewġ minuti. Grazzi, President. Anki jekk kien hemm progress fu dak għandu xaqsam mal-arfin reċiproku tal- tal-proċedimenti kriminali, ma sarx ħafna progress fuq dak għandu xaqsam ma tal-akkużat hemm nuqqas ta' bilanċ bejn id-drittijiet ta' dawn il-persuni u il-mezzi illi l-akkuża għandha jistaw jimminaw id-dritt għal dawn il-drittijiet proċedurali. Għal dastant l-inizjattiva tal-presidenza svediza biex tipromovi din il-roadmap kienet eh, pass importanti fuq id-drittijiet tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni trattat tal-Lisbona e propona għafas ġdid. Il-proposta kellha tiġi trasformata fi proposta għal direttiva biex inkunu nistaw nibqaw naħdmu fuq dan id-dossier. Aħna konna mħazbin fuq il-futur ta' din il-kwistjoni għal daqstant. Id-deċidejna namlu din il-mistoqsija għal kunsillu għal kommissjoni. 13 il-stat membru fostom il rumanija Eh, prezentat l-inizjattiva leġislativa għal parlamentu għal konsil U ħna nemnu li nistaw intejbu dan il-test fuq dak li għandu xaqsam mal-ambitu u l-garanzija ta' drittijiet proċedurali u l kualità ta' traduzzjoni u interpretazzjoni. Fuq il-mżuri l-oħrajn li ġew msemmijin fil-roadmap, e kanna nitkenmu fuq l-assess il-garanzija tal-access għad-difiża u u dritt tal-informazzjoni u li jkunu informati mid-drittijiet tagħhom. Aħna nemnu li dawn il-proposti leġislativi kollha se jiġu preżentati mill-aktar kmini possibbli. Id-differenzi bejn l-istati membri differenti imponu l-adozzjoni urġenti tal-standards komuni. Grazie. Essa naddu għassur Romero Lopez, Signora Romero Lopez. Kerija sa' Iva, jena xtaqt eh, Insellem li presidenza Spanjola minn hawnhekk fl-istess ħin nerġa' ngħidilkom li din l-inizjattiva hija fil-fatt l-ewwel inizjattiva fuq id-drittijiet eh, proċedurali u dan is-suġġett inna diskutu ħanki taħt il-presidenza Svediza. Dina tiġa diskutajnija darba U għalhekk naħseb li l-mistoqsija hija xorta waħda però pertinenti minħabba l-importanza ta' dan is-suġġett. Hija xi ħaġa li nistgħu naħdmu fuqha u ntejbuha u nittamaw li l-qudiem nistgħu anke navanzaw fuq dan is-suġġett kif qal Sur Barro oriġinarjament l-intenzjoni kienet iktar ambizzjuża għalhekk nittamaw li rnexxinna nerġgħu niksbu dik l-ambizjoni il-Parlament u l-Kommissjoni għedin jiddiskutu kultant bil-rezistenza u minkejja rezistenza tal-istati membri. Il-Presidenza Svediża permezz tar-roadmap provat tisblokka s-sitwazzjoni ma xorta da waħda diffiċli għall stati membri s-sitwazzjoni issa wara trattat tal Lisbona situazzjoni sitwazzjoni bidlet xifti ftax il-Parlament jiddeċidi wkoll. U għalhekk għana nixtiequ l kummissjoni u l-Kunsill jieħdu dawn id-drittijiet proċedurali f'xenarju f'xena differenti, xogħol dik li qegħdin niddiskutu issa. Aħna nixtiequ li jkun hemm drittijiet proċedurali li jiġu ikkonsidrati f'pakkett apposta. U li impossibbli li wieħed jirrikonoxxi id-dritt għat traduzzjoni bla ma tirrikonoxxi id-dritt tal-assistenza pereżempju legali, nittama li dawn id-drittijiet niffaċilitawhom kemm jista' jkun sabiex niddiskutuhom ukoll malajr kemm jista' jkun. Jekk aħna rridu li jkollna spazju ta' ġustizzja u libertà rridu jkollna fiduċja biżejjed fil-valuri tagħna ħankunu nistgħu nitrasmissu, nitrasmettuhom l bqija taċ ċittadini. Grazzi Sur Watson. Watson għal żewġ minuti. President, din l-awla proponit il-ħolqien tal-European Arrest Warrant fis-6 ta' settembru tal-2001. Proposta li għadha hemm tiġbor it-trap wara anki l-avvenimenti f'New York eh, ħames ġranet wara u sur Bin Laden għamela realtà di u jena imbuttajt din il-mizura fil-awla u għalu illi din għandu jkunem garanziji minimi fil-proċedimenti eh, kriminali. Proposta saret fil-2002 eh, burġenza. Għaliex allura illi sissa għada fil-Kunsill iblukata għalix il kommissjoni miex għed eh, tiġilet biex eh, il-proposti taħħa kollha jkunu approvati eh, u mux separatament l-IAW sostituit l estradizjoni minn għaz zmin issa l-neċessarju inkoraġat il-kontenut, il-kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ġudizzjari. Issa l-istati membri bħalissa il-istat ta' dritt e- e- ġim saħħa ħafna, pero l-IAW huwa bbażat fuq il-fiduċa reċiproka, hemm ħafna każijiet fejn din il-fiduċa ċittadini jiddubitawa. Jien għandi żewġ kostituenti li huma fil- ħabs fil-Ungerija, anki jekk talbu l-estradizzjoni iktar minn sena ilu u ilhom hemm xarej u għadhom ma ġewx akkużati. Wieħed tilef xogħlu u l-familja tiegħu manda eh, lebda tħul u t-tnej li huma eh, din mingħajr il-konjuġi tagħhom u għara kollox jistgħu jkunu innoċenti u koll minn dawn l-akkużi. Dawn il kazijiet jgħatu isem ħazin l kooperazzjoni ġudizzjarja u anki l-azzjonijiet tal-gvernijiet fil kunsil l-awturi ta' din il-mistoqsija għandhom raġun għandhom eh, bżon et eh, jitolbu l-attenzjoni tal europa Grazzi. Jina konsensemmik il- parrinu tal-EAW, imma ma rridx li mbagħad jifmuni ħażin. Is-Sinjura Hawtala għal tliet minuti.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 President, permess jina ma tajt lebda ġustifikazzjoni ta' lil Bin Laden. Jiena kulmat li huwa ħeffef il-proċess. E, l-intenzjoni kienet li tkopri il-reati kollha gravi u dawk li opponew din il-proposta u ma dawk li opponew l-istat ta' dritt u l-protezzjoni li li aw jati li ċittadini tagħna. My apologies, Lord I thought you were waving the of your previous party. Um, the next... Uh... Issa il-kellim li miss huwa s-sur Wojciechowski għal-minuta. Polak Zazuh. Il-Signora e Hautala eh, eh, edha tilmenta tajt li kien missaj. Mela, Signora Hautala l għol E Sir Watson għandu raġun meta jgħajt li l-Parlament Ewropew talab illi l-EAW għandu xi kriteri ta' standards minimi għal proċediment kriminali. F'ħafna stati membri hemm problemi fejn il-EAW huwa mibni fuq ir-ramel. U nerġanajt mibni fuq ir-ramel. Għax l-assunzjoni hija illi nafdaw f'xulx Fi sistemi kriminali ta' xulxin u hemm il-proċess ġust id-drittijiet tal-bniedem huma rispettati fi stati membri kollha u President kif qalu anki kollegi oħrajn qabel jiena nista' nirrakkontalek ħafna storji u najdlek li dawn mhux qed iseħħ mhux qed jiġri u kemm hija ħaġa urġenti li l-Kummissjoni tieħu azzjoni issa. Kif qal kollega għandu bżonn li ikkonna sistema Eh, illi il-proċedimenti kriminali għandu jkunhom standard minimi u naħseb illi trattat ta' lisbona jistajtina dan il-possibilità għax l-Parlament Ewropew għandu il-setat leġislativi totali flimkien mal-Kunsill. U kien ħaġa sabiħa li wieħed jisma' minn il-Kummissjoni eh, fuq il-fatt illi hemm Eh, fiduċa għal stant eh, fiduċa fil-kooperazzjoni. Il-Parlament u l-Kommissjoni rridu jaħdmu fl-imkien biex ikunu jistaw resqu din il-kwistjoni qudiem u nelbu il reżistenza tal-Istati membri. Nista' ngħidilkom stejjer fejn istat ta' dritt mhuwiex irrispettat u liġi miex rispettata anki jekk jiġi użat li AW fil-Finlandja hemm koppja ċeċena fil- eh, fil-ħabs Malik da Tajef illi kellu orfana trafju mill-tfal mill-gwerra ċena u waħda il-polizija interveniet fl-attivitajiet tagħhom għabbażi tal fat li din il-familja kella forma zaħira ta' violenza familjari. Issa din il-kopja jiexu fil-Finlandja, applikaw għall-azil u eh, l-istat tagħhom qed jitlob l-estradizzjoni u dana se jkun fl-ewwel istanza eh, nhar it-tnejn fil-Finlandja. Kif għandna naħdmu f'sitwazzjoni bħal di għax il-Finlandja għandu jkollha il-fiduċa li fil-Litwanja dan il din il-kopja tiġi E, tirċevi e, e, proċess xira u dana ma ġarax sissa u hemm ħafna kazijiet fuq il fat li dan li AW falla. Hemm ħafna eżempi ta' dan il-falliment. Kommissarju u anki il-President tal-Kunsill għanna nimxu il-qoddim għax iridu nibnu fuq il-fiduċa u il-kooperazzjoni fil-proċedimenti eh, kriminali. Issa Sur Grazzi President, jina u koll għandi eżempju xnati pa' Senjura Hawsala Pollak zazzuħ ġi sentenzjat fir renju Unit għal ħajtu fil-ħabs minħabba stupru bħala riżultat ta' ċertu pressjoni li kien hemm u issa qiegħed mela omru il-ħabs fil-Polonja avvolja fis-sistema legali tagħna aħna m'għandniex din il-kastik għall-istupru għax l-istupru huwa kastigat bi 12 sena il-ħabs fil-Polonja l għandna persuna fi ħabs Pollak il-ġi eh, sentenzjat eh, għal omru l-ħabs mentri fis-sistema polla kadim ma teżistix, ġifiri tista' tara differenzi li hemm anke fil-proċedura u fl-eżekuzzjoni tal kastika għaliex ħafna drabi għandna sentenza li tingħata f'pajjiż imma mbagħad intiġi eh, servuta f'pajjiż ieħor. Is-sur Tavares, dik jogħġbok. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel progress fuq żewġ lati minnaħa l-istati membri minnaħa l-oħra ċittadini rappreżentanti f'din il-Kamra. Ħafna drabi wara l-istati membri kunu irranġaw sabu soluzzjonijiet ta' problemi tagħhom u s-sistemi ġudizzjarji tagħhom ikunu jikkoperaw. Jinsew jagħmlu il-parti l-oħra mbagħad jinsew iwaqfu u isawru il-fiduċja fiċ-ċittadini tagħhom u din hija ħaġa li l-AW waslet biex il-proċeduri eh, kriminali fl-Unjoni Ewropea jsunu ħafna aktar eh, effiċenti. Għandek id-dritt, per eżempju, ta' interpretazzjoni u traduzzjoni, nakalli l-unur ħdimt ma' Sinjura Latford fuq dan, u dan huwa neċessarju jekk eh, ċittadini tagħna jridu jħossu ehm, konfidenti. Jina nishtiq nitlob li konsil biex juża il-kodeċessjoni ħalli jisiru kol progress fuq drittijiet oħra f'dan ir-rigward. Grazzi is-sur Dartmouth. Jaqat nitkellem għalli iż-żewġ kostitwenti Michael Turner u Jason McConnick għadin fil-ħabs f'Budapest fl-Ungarija. il ħabs minn 3 ta' Novembru, però għadhom ma sarilhomx il- proċess. Termini tal-priġunerija tagħhom huma ibsin huma jaqsmu ċella żgħira ma' tlet priġunieri oħra u huma ma jistawx joħorġu minn diċċella jitpermettulhom li jagħmlu tliet telefonati u jieħdu banju wieħed fil-ġimgħa jistaw ikollhom kuntatt mal-familjari tagħhom darba fix-xar huma iżolati u il-lingwa tkompli tiżolhom. Huma mhumiex qattila, huma il-ħabs biss minħabba l-AW. L-AW illi użaw hekk b'daqqa ta' pinna U s salvaguardja konta l-arrest li sar li għan fil-Renju Unitu ilu e, e, ilu e, ilu jiġi izviluppat fuq elf sena Mandak xalfej ix xenga rasek sur Watson kien ikun aħjar kieku skuza ruħek. Issa, dina qisu kull ċittadin tar-Renju Unit jista' jkun vittma fi kwalunkwe ġurnata. Il-Partit konservattiv, il-demokratiċi liberali u il-Partit Soċjalista kollha favur li AW. Mela jiena biex ngħid bħalżola Zola ġakkuż, jiena nakkuża il-partiti tal- eh, l politiku Ingliż għaliex l-appoġġ tagħhom poġġa li ċittadini kollha tar-Renju Unit fir-riskju ta' arrest bla doċċ. Grazzi sa' Sinjura Morvaj għal minuta u nofs. Grazie President. Bħala ċittadina Ungariża u avukat li nispeċjalizza fil-liġi kriminali jiena nħoss li nistħi illi llum fil-Kamra tal-Parlament Ewropew qegħdin nissemmu każijiet fl-Ungerija minn żewġ MPs li rappreżentaw gruppi politiċi differenti. Sfortunatament, jiena jkolli ngħid li naqsam l-esperjenza tagħkom anke f'pajjiżi stess, u għalhekk nixtieq insaqsikom. U nsaqsi li dawk kollha li għadhom qajmin illejla biex ikollna dan id-dibattitu biex fil-każ ta' ċittadini barranin illi jgħaddu minn dan it-tip ta' ksur ta' drittijiet proċedurali tagħhom fl-Ungerija, dan Rridu nżommu f'maħna wkoll iċ-ċittadini Ungeriżi, kellna disa ċittadini Ungeriżi illi eh, iżammew il ħabza u l-aħħar disa xhur. <clears throat> Kien hemm pressjoni kbira fuqhom u qed jiġu akkużati bati terroristiċi illi m'għandhom l-ebda evidenza għalihom. Ma nistawx aħna e, Isna nitolbu li um, l-autoritajiet Ungariżi jiġu b'evidenza x'm'għandhomx ma jistawx jikkuntazzjaw il-familji tagħhom dawn u għalhekk jiena nixtieq naqdu flimkien biex Is-sitwazzjoni fl-Ungarija nirranġawa ħalli ma jkunx hemm iktar abbużi ta' drittijiet fin-nuqqas ta' ċertu garanziji proċedurali. Irridu li dawn il-garanziji jkunu jeżistu wkoll fl-Ungerija. Grazzi is-Sur Kojġo. Grazzi President. Jekk is-Sur is-Sur Lopez Garrido <coughs> ma jaġġazzjona xina nixtieq indirizza l-Sur Barro. Inta ma ħakoll il ċans li nerġa' nkellmu qabel il-Kummissjoni ġdida għalhekk nixtieq ningrazzja ħissa għall-intelligenza tiegħu, għall-enerġija li wara u għall-kooperazzjoni kbira li kellu mal-Kumitat Libe. Proset sur barra. Xtaqt ngħid? Illi naqbel ma dawk kollha li suġġeraw li dan huwa suġġett importanti ħafna. Aħna ma rridux li konna biss Ewropa ta' sikurta imma jtu konna Ewropa ta' ġustizzja wkoll. Dan ifisser li kun inizjattiva li għandha x'taqsam ma' drittijiet proċedurali hija bżonjuża. Irridu nieħdu passi biex nappoġġaw il-vittmi u naċċertaw li jkun hemm rispett għal dawk il-ċittadini illi qegħdin rati. Jien għandi żewġ talbiet, waħda l kunsill li tirrigwardja wkoll dak il laqal is-sur Watson b'mod ħafna aktar elokwenti milli nista' ngħidu jien, ma jagħmilx sens li ndumu xi tmien snin fuq dan li na tmien snin naħdmu fuq dan is-suġġett u nittrattaw biss ċertu drittijiet. iridu nkunu aktar komprensivi u naħdmu b'aktar ħeffa. Mbagħad li kummissarju Barron nixtieq nitolbu biex ikompli ħedġeċ l-kollega eh, li ħad ġibara issa sabiex inħarsu lejn l-istampa kollha mhux biss lejn interpretazzjoni traduzzjoni. Grazzi ħafna signora Benova. President, kollegi. Id-dizzijiet proċedurali fil-proċessi kriminali huwa suġġett importanti. Qed niskellmu dwar is-sigurtà, l-ġustizzja, drittijiet fundamentali bażikament. Għandna drittijiet bħal per eżempju għajnuna legali, traduzzjoni, interpretazzjoni, kooperazzjoni konsolari, eccetera, eccetera. Dan għandu jiġi konsidrat għanna nikonsidraw għanzi l-istat ta' drittijiet suġġeriti xaħna rridu nigaranti xufirxa siħa ta' drittijiet fundamentali. Sabiex nkunu nistaw niddiskutu din il-ħaġa anki Fil-qafas ta' konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa, għad-drittijiet fundamentali rridu nħarsu lej il-vitmi, u lej dawk li qegħdin ibatu sabiex nieħdu konsiderazzjoni mhux biss il-kriminali ma naċċertaw li jkun hemm solidarjetà wkoll mal-vittmi. Importanti wkoll li jkun hemm it-taħriġ u l-edukazzjoni. Grazie ħafna Sur Batten. President, il- Komitat talab li konsil biex ikompli jaħdem ħalli nintroduċu drittijiet proċedurali komuni. L-AW neħħa salvagwardji kontra l arresti inġusti. Li kienu jgawdu minnom il-Britanniċi dana mhux xi argument akademiku li AW qiegħed jeqret il-ħajja tal-bniedem kostituenti għaj kien wieħed minn dawk fil-fat li ġie stadit minnajr ma qorti Ingliża ma sevet ikkonsidra l-evidenza prima faċe li kien hemm kontrihom. L-estradizzjoni issa għamilnija sempliċement formalità burokratika. Sur Sinju ilu fil-ħabs Kardajos minnajr proċess iċ li għana ta' l-alde u ma tal-ħagġeb hemm ħafna dmuħ tal kukkudrilli fl-Londra bħalissa fuq e, destin ta' dal-poplu mis-sur sinju imma ma nistawx namlu għamax muqat isir xejn fil-fat il-standards Ewropew jitbaxxew għalin mux jizdidu jekk intom tridu standards iktar fil- dritt proċedurali tridu intom tadattaw il manja karta tal-1689 bħala standards Ewropea. Papa Nikolaw, one minute. Nara membru wieħed ixtieq jitkellem f'kaġdija ħer Papa Nigru. Huwa bżonn jus essenzjali illi Kemm jista' jkun aħna għandna ngħinu sabiex naħolqu qafas qafas ta' referenza għad-drittijiet eh, għal-drittijiet proċedurali fil-proċeduri kriminali. L-element ta' fiduċja huwa essenzjali għandna bżonn tal-fiduċja taċ ċittadini marbuta mal-garanziji li aħna qed nipproteġu id-drittijiet tagħhom. anka li naraw li fl-aħħar mill-aħħar naslu sabiex kulħadd eh, jieħu l-ġustizzja. Ħaġa oħra importanti illi aħna niddiskutu bejnietna u jista' jkun hemm eh, xorta każijiet fejn xaħat jaħrab mill-liġi għal fat li konna xi vacuum fil-liġijiet tagħna. Sur Lopez Garrido għal konsil Grazzi President. Jiena nixtieq nesprimi s-sodisfazzjon tiegħi tal-li daw l-interventi tagħkom u f'ħafna minnhom kienu ġejjin minn rappreżentanti ta' gruppi differenti ħafna bejnietom. Però xorta waħna rajna xewqa li jiġu armonizzati fuq livell Ewropew dawn il-garanziji proċedurali li naraħ bħala dritt Ewropew fil-garanziji proċedurali. Dan rajnieħ fil-gruppi kollha parlamentari kulħadd xtaq li jkun hemm dritt Ewropew fuq il-garanziji ta' proċedura. U dana juri kemm hija improntanti illi Ikollna Ewropa taċ ċittadina li jkollna spazju ġudizzjali Ewropew illi indaħlu fisseħ u nimplementaw it trittat tal-Lisbona. U din hija xi ħaġa li qiegħda fil-qalba tal-programm tal-Presidenza Spanjola siċċu li ġejjin u li kellha appoġġ bisħiħ mill-interventi kollha li smajt b'argumenti differenti minn perspettivi differenti, kulħadd irid li jkun hemm drittijiet proċedurali armonizzati apparti minn hekk jiena nixtieq nerġa' lura għal argument importanti ħafna ta' Sinjura Benova. U dan ġie f'mument meta l-Unjoni Ewropea ħad tkun qiegħda tirratifika il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet Umani jekk kif għandna fit-Trattat ta' Lisbona nixtieq nagħlaq billi ngħid President il-Kunsill illi il-presidenza spanjola ħatkun qed taħdem sabiex tpoġġi fil-prattika dawn id-direttivi kollha illi bħalissa illi il-Kummissjoni Ewropea qiegħda taħdem biex tippreżenta. U anki dawk id-direttivi li tiġà qegħdin għaddejjin u illi ħadu inizjattiva għalija minnaħa ta' 13 stat membru. Kien hemm nitkellem kontra li AW, per nixtieq li AW hija eżempju fundamentali ta' Unjoni Ewropea u tal-kollaborazzjoni kontra il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea. U dan qed ngħidu minn pajjiż bħal Spanja li għada dbati bit-terrorizmu u li li AW hija l-arma ewlenija għal ġlida kontra terrorizmu. Grazie. Thank you. Commissioner, you have the floor. Grazie ħafna għadu l-Kommissarju. Iva, grazie Sur President. Iva, il-Ministru għandu raġun u Sur Koelo aktar kmini għal tajjeb ukoll li aħna naħmu favur Ewropa ta' sigurtà u ġustizzja. Iva, Sur Watson li EW kien utli, effiċjenti. Il-fatt u li l-qasam Ewropew legali irrid jaqaf fuq saqajħ li jibda jaħdem aħna rridu nkunu preżenti b'tali mod illi aħna ikonna l-ġustizzja mifruxa mal-Ewropa kollha u hawnhekk għal darbohra nixtieq nirringrazzja lil dawk li resqu kitbu l-mistoqsija u xtaqt li naċċertom illi għabbażi ta' test illi rifletti id-deċiżjoni u l-proposta minnaħa tal komissjoni f'Ottubru, aħna naraw illi flimkien mal-Parlament u l-Konsil intejbu dan l-istess test u ntejbu l kwalità tiegħu. Xtaqt nżid ukoll illi aħna serna naċċertaw illi noħorġu proposti kollha meħtieġa leġislazzjoni kemm jista' jkun malajr sabiex aħna ma jkunix iktar bżonn inizjattivi waħdina minnata l-Istati membri. Aħna naħdmu dwar proposta ta' informazzjoni dwar id-drittijiet, aħna sar namlu dak kollu possibbli sabiex naċċertaw illi dak kollu li huwa inkluż fil-roadmap ikun qed jitħaddem u jkun implementat kemm se jkun malaj. Fil-negozjati nittamaw illi jgħinuna sabiex irresqu l-opinjoni tagħna u nkunu nistgħu anka naqblu Jina nemmen li issa wasal iż-żmien li nagħmlu dan kollha illi anke l-programm multianwali li jiġi adottat fi Stokkolma jwassalna riżultati. Jina minn dak nhar law kont responsabbli għal dan id-dossier għamil dak kollu li stajt sabiex nara li dan il-qasam ta' drittijiet proċedurali jimxi il-qoddim, jimxejna pass pass U minn kajdan kollu naħseb li aħna qabadna triq it-tajba u nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew u lill presidenza Spanjola u rridu naraw illi uh, din l-Ewropa ta' ġustizzja tagħmel iktar progress fl-2010. Grazzi ħafna jina nixtieq naqgħat ukoll ma' Sur Koelio nixtieq nirringrazzjak tal-ħidma dedikazzjoni tiegħek dawn is-snin li għaddew. Mela nagħlqu dan id-dibattitu ngħaddu għal mistaqsijiet orali għal l Kommissjoni dwar il-traffikar tal-bnedmin. Nis nibdew bis-sinira għana ħed għal żewġ minuti.